Now, dear colleagues, we now come to the votes. And as the sitting is running... Grazie, kollegi. Mela, il-votazzjonijiet. Sar il-ħin u għallura mussa jkonna spiegazzjonijiet tal-voti eżattament wara l-votazzjonijiet. Dawn se nisimawhom wara l-aħħar dibattitu tagħna illum il-lejla. Inħabbar ukoll li d-dibattitu li miss se jibda eżattament wara l-intemmu il-votazzjonijiet hawnhekk. Mela, Naddu issa għall-ewwel rapport, l-ewwel vot, rapport ta' Sur Denano, votazzjoni nominali, votazzjoni waħda, il-votazzjoni hija miftuħa. Yes. And okay. I guess the applause is for some colleagues running in late. Ivat nara li jaw xi kollegi daħru jiġru għax tard mela nala l-votazzjoni. And the report has been adopted. Rapport iġi adottat. Tini votazzjoni, rapport tal-onervoli Ulf Skog, deċiżjoni li twaqqaf il-Kumitat ta' Protezzjoni Soċjali, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. The vote is closed. Votazzjoni hija magħluqa. Tgħaddi. Il-rapport li miss. Rapport ukoll ta' Sinjura Ulfskog, deċiżjoni li tistabilixxi l-Kumitat tal-Impjiegi, eh, votazzjoni nominali, votazzjoni waħdanija, il-votazzjoni miftuħa.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 il-rapport tas sinjur tas sur Olbricht u anki s sinjura Thomas emenda l-qafas finanzjar plurianuali għas snin 2014-2020 għanna son maġġoranza kwalifikata, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. And the vote is closed. Votazzjoni maluqa. U din ġiet adottata. Mela, issa, votazzjoni dwar risoluzzjoni dwar il-ġenoċidju armen u l-mitt anniversarju tal-ġenoċidju armen għanna seba gruppi li għandhom eh, l-emendi eh, taħħom emenda numru 2 dawk favur kontra astenzjonijiet ma taddix emenda 3 favur kontra astenzjonijiet ma taddix emenda erba favur kontra astenzjonijiet ma taddix emenda ħamsa favur kontra astenzjonijiet ma taddix Kien kienet votazzjoni ċara, kollegi. Tajjeb, nivverifikaw. Emenda numru 5, votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. U kol ma taddix. Konfermata din. Mela, emenda numru 6. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Din se jkolli nifverifika. Emenda sitta. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. u din taddi. Emenda numru 1 dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet u din taddi. Issa, risoluzzjoni kollha kemmi dawk favur, dawk kontra. Grazzi ħafna. Din għaddit maġġoranza kbira. Grazzi ħafna. Bekk naddu għall-aħħar vot rezoluzzjoni dwar il-Jum Internazzjonali ta' Roma għal rikonoxximent għal memorial għal ġenoċidju tal-Roma fit-tieni gwerra għanna rizoluzzjoni minn seba gruppi għanna żewġ emendi b'votazzjoni nominali. L-ewwel emenda, emenda numru 2 b'votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. u di ma taddix. Emenda numru 1. Votazzjoni nominali u koll, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Il-rizoluzzjoni kollha kemmi issa l-votazzjoni. Votazzjoni nominali, u votazzjoni miftuħa. u l pozizjoni għamaluqa u taddi maġġoranza kbira. Grazzi ħafna. So the votes are closed. Mela votazzjoni huma maluqa. Unkomplu. Għanna tħab xi punti li nixtieq inħabbar u naqleb għal-lingwa tiegħi u se nistenna sakemm il-kollegi iħallu il-kamra, jekk joġobkom, nitlobkom maddumux biex tħallu l-kamra